Ure, kontra, astensjonijiet ma taddix. Numru wieħed, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, tnax, e, ma taddix, tnejn, favur, kontra, astensjonijiet. Eja nifċekjaw ftit il-punt tnejn. Pera xufurijas. Nala il-votazzjoni. Ġifiri, l-emenda taddi. Tlieta u erba flimkien, wieħed u tletin favur kontra astenzjoniet ja taddi. L-emenda erba favur kontra ma taddix. Il-paragrafu 41 favur kontra astensjoniet jgħaddi paragrafu 1 u 50 għanna żewġ partijiet favur kontra astensjoniet l-ewwel parti tgħaddi, tini parti favur kontra astensjoniet tgħaddi. Paragrafu 54 u kol għanna l-split vote f'żewġ partijiet nvutaw għal ol parti favur kontra astensjonijiet taddi, tini parti favur astensjonijiet taddi. Paragrafu 59 l-emenda 5 tal-paragrafu 59 favur kontra ma tal-dix paragrafu 64 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet li għaddi t-tini parti favur astenzjonijiet jaddi paragrafu 75 favur kontra astenzjoniet eja niċċekjaw. Ok, my, my, my mistake, my mistake, let's go back. Kien zbal tiegħi jgħid il-President. L-emenda numru 6 favur kontra astensjonijiet ma taddix Paragrafu 89 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Ta' di tini parti favur kontra astensjonijiet. U kol ta' di tini parti. Paragrafu design favur kontra astensjonijiet jaqti. L-emenda numru 9 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 13 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 108 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. L-emenda numru 7 favur kontra astensjonijiet ejja niċċekjaw ftit, konu ċerti. Niftaħ votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Ma taddix din l-emenda, l-emenda numru 8 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Għanna l-premessa FF żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet. Taddi it tini parti favur, kontra, astensjonijiet u taddi wkoll. L-aħħar votazzjoni minu favur, minu kontra, astensjoniet taddi nifraħ is-sur Langen. Issa għanna l-ispiega tal-votazzjonijiet. but all the S&D had this then.